ukoll illi fis-7 ta' April jiena irċevejt itra minant Nigel Farage li huwa id-deputat mexxej tal-grupp EFD u, u skont ir-regoli tal-proċedura għamel ilment, ressa ilment formali. Jiena din litra għaddejta l-Komitat Rilevanti. U issa ngħaddu għall-agenda u sen Se neżaminawa ġurnata b'ġurnata l-agenda edha qoddimkom u se niflu ftit ftit. Għaw point of order